minħabba li eta qatlu l-uffiċjal tal-Pulizija Franċiż Bekk naraw li il-kwistjoni ta' terrorizmu ma ġietx solvuta fl-Ewropa. Fismi u fisem il-Parlament Ewropew nixtieq jiena nagħti l-kondaljanzi tiegħi l-raba tal-persuna maqtula nittama li l-awtoritajiet Spanjoli u Franċiżi se jresqu l-ġustizzja mhux biss il-qattila imma Eh, dawk li kollha involuti fit-terrorizmu. Aħbar oħra ħażina f'Kuba xi 30 parteċipant eh, nisa tal grupp Ladies in White ġew arrestati et jinżammu fil-ħabs il-Parlament Ewropew fl-2005 Eh, premja Ladies in White bil-premju Sakharov u um, ħsibiet tana tagħna illum qegħdin ma dawn in-nisa u il-għada diffiċli tagħhom. Issa nimxi għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna id-dibattitu komuni fuq iż-żewġ rapporti li għandhom x'jaqsim mar-rapport annwali tal-BCE u ir-reviżjoni annwali taż-żona Euro, rapport ta' Edward Xikluna fuq ir-rapport annwali tal-BCE għall-2008 Umbat rapport minn Sven Giegold dwar dikjerazzjoni annwali dwar iż-żona tal-ewra u l-finanzi pubbliċi 2009 u revizjoni kifettilkom tal-finanzi pubbliċi. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu l-rapporter tagħna Sur Xikluna. Mr. President, the last two years have certainly been the most President, l-aħħar sentejn kienu sfidanti ta' sfida kbira għal Bank Ċentrali Ewropew. U r-rapport tiegħi fuq il-Beċe